il-paragraf li ta' werba tar regolamenti Sinjura Ġustina Fiskos jajtem il-21 ta' novembru 2012 u Sinjura Monika Panajotova mis-6 deċembru 2012 dawn nissa nejdulom mm, li il posta huwa validu ma kienx hemm il-grupp tal ifd